emenda għal test eh, skont il-test tal-Parlament ta' regola 925 dan ser ikun approvat eh, mhux iżjed minn 24 sija wara il-tabira tiegħu dan imbagħad ser jitressa għal votazzjoni dan korreġendum tistgħu tarawh fuq il-sit elettroniku it-titoli ser ikun ippubblikat fil-minuti ta' din is-seduta. Hemm ukoll żewġ eh, stadijiet bil-miktub illi ġew iffirmati hemm dikrazzjoni 7 tal-2016 fuq li ntejbu kooperazzjoni f'emerġenza fil- eh, tiftix ta' tfal illi jkunu neqsin u sabiex intejbu l mekanizmi ta' ta' dwar it-tfal fl-istati mem tal-Unjoni Ewropea. Dan it-tresqet mis-Sur Ċekowski eh, u 18 stat mem il-membru ieħor u din ġabret 465 il-firma. Hemm ukoll dikjerazzjoni mill-miktub numru 8 tal-2016 fuq id-diabete illi tresqet mis-Sur Caputo u minn 26 il-membru ieħor illi ġabret 405 firm. Dawn ser ikun publikat fil-minuti tal-laqa tal-lum bil-ismijiet il-firmi il-firem u ser jina dukoll.